id-dibattiti tal-lum. Mbagħad ngħaddu għal punt li jmiss mela Repubblika Demokratika tal-Kongo mod partikolari l-każ taż-żewġ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem Iv Makwambala u Fred Bauma. Issa, naddi l-kelma l-awturi ta' dawn ir-rezoluzzjonijiet U biex nibda, naddi l-kelma għas-senjura Sargentini żewġ minuti, jekk joġbok. Grazzi eh, ħafna sur President, grazzi li l-ek u kol senjura Kommissarju, tal-li eh, inti eh, edawnek fostna mm, aħna imħazba dwar id-destin ta' dawn iż-żewġ min-nies is-sur Makwambala u sur Bawma. Dawn fil-fat eh, nħatfu eh, din maqfula jirrappreżentaw il-moviment eh, ta' zazax qed jitolbu biex kun hemm id-demokrazija l-assoċjazzjoni fil-imbi illi tipprova tejb id-demokrazija u sfortunatament qed ikunu vitmi ta' mm, azzjoni ehm, azzjoni mill-mexxejja tassew importanti illi jitwaqqaw l-akkużi li hemm fuq eh, dawn iż-żewġ attivisti miżmuma. Kien hemm ukoll protesti paċifiċi favur mm, favur dawn it-tnejn, kien hemm eh, Mass Grave, kien hemm mm, ħafna ħafna fdalijiet ta' nies eh, illi instabu naħseb illi id-dritti tal-bniedem eh, għalaw taħarta kbira kif tistaw taraw u qed eh, eh, naraw illi il mexeti jipruvaw jerdu kull oppożizzjoni. Rridu naraw li kun hemm inkjesta illi ikun hemm trasparenza u fuq il-familji u dawk rib ta' dawn in-nies irridu jkunu jafu dawn għax sar mill-qraba tagħhom. Nafu li ħajkun hemm l-elezzjonijiet daqt fil-Kongo u rridu nevitaw illi l-affarijiet eh, jisfaċċaw fi xejn. Irridu nevitaw illi l-affarijiet jeskalaw jew nkella jiddeterjaraw il għaliex żgur illi mhux fl-interess tan-nisa dan il-pajjiż. Grazzi.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 Is-sitwazzjoni li din nitkellmu eh, fuq ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo hija simili ħafna għal dak li diskutejna fuq il-Burundi, jiġifieri priġunieri, attivisti li ntfaw il-ħabs, daw kollha li opponu lill-gvern jew tar-rida tal-President illi dejjem ikun irid iġeddet il-mandat tiegħu fl-aħħar mill-aħħar jebu u jispiċċaw il-ħabs u għalhekk permezz din ir-riżoluzzjoni aħna qed nesprimu l-appoġġ tagħna għal dawn l-attivisti u nitolbu l-gvern ta' Kinshasa illi jeħles dawn iż-żewġ żgħażagħ il-żewġ li ġew arrestati. Issa fuq il-Repubblika Demokratika tal-Kongo nasib hemm li wieħed E, fakkar li l-gvernijiet l impenni li ħadu fit trattat ta' Kotonu, iġifiri għandhom bżonn dan jiġi rispettat u aħna n kemm jista' jkun pressjoni fuq il-gvern biex u tassew jkun jert jirrispetta dan l-ftehim. Kimak? Grazzi u issa mm, id-deputat mm, Limes, grazzi Iva. Aħna mm, nafu l-Repubblika Ċentrafrikana kien hemm sitwazzjoni simili jew qed naraw illi kien hemm inizjattiva popolari eh, ftit xurilu illi kemm jista' jkun tipprova taħti vuċi li żgħażagħ kien hemm nies illi ġew rapportati mitlufa u dawn iż-żewġ persuni sur Makwambala u Bawma għet eh, jinżammu koll, għet jitolbu li jinħelsu eh, nafu li eh, dan huwa poplu pajis li għandu ħafna talenti imma l-gvern tiegħu korrot il-pajis tal-doktor Mukwembe li rebaħ il-premju Sakharov għandu problemi kbar minħabba mm, minħabba kontijiet li għalihom ġew applikati tariffi eċċessivi u li eh, ma jistawx jitħalsu. Rridu naraw li ninformaw iż-żazax ta' drittijiet ta' ċittadini li huma għandhom eh, imma qed naraw li ħafna drabi meta jlislu neħinhom dan qed jiswielu ħajjithom. Grazzi sur Vendessa. Jekk jogħġbok. Grazzi eh, Sur President, rezoluzzjoni komuni tal-Parlament Ewropew fuq ehm, Repubblika Demokratika tal-Kongo eh, trid tibgħat messaċċa lil dan il-pajjiż kif qalu l-kollegi tiegħi nitlob illi kemm jista' jkun ikun hemm il-ħelsien mill-iktar fis possibbli tas-sur ma' kwambala u bawma. Dak li huwa ironiku huwa illi il-Kongo huwa kkonsidrat bħala demokratiku tal-inqas hekk jgħid it-titlu ma insomma nafu li l-oppożizzjoni kull darba toħloq toħloq tensjoni u ma nafx jena di situazzjoni li ta' fetwa zazax u libertà ta' assoċjazzjoni kien hemm imwiet fil protesti, din hija situazzjoni li m'hemm l-ebda kontroll fuqha x'aza, situazzjoni li nistaw eh, inqablu għama dik tal-Burundi. Dan sena il-bot mill-elezzjonijiet. Irridu eh, naraw li kunem missjoni ta' osservazzjoni biex situazzjoni titjieb fil-pajis. Grazzi u issa il-senjura Verġja għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna tal-itkellim bil-Franċis, President. 25 sena ta' dittatura, l-instrumentalizzazzjoni minn pajjiżi tal-viċinat imħabba il-minjeri, skont il-ġnus maquda l-isfruttar tal-mini iktar minn biljun ta' dollari nafu li hemm kien nies kriminali u gruppi armati jaħdmu fir-reġjun. F'dan il-pajjiż l-NGOs għandhom eh, ħafna eh, għandhom rwol importanti rajna li kienem repressjoni fil-jannar li għadda. Joseph Kabila kien prova jbiddel il-liġi elettorali biex jibqa fil-gvern. Naraw ġifiri jiġu repressi n-nies tal-NGOs fil-imbiw per eżempju pala data li defenda dritti għal-bnidem Yves Makwambala u Fred Boma nafu x'kienu din jagħmlu bħala xogħol ta' attivisti. Bżon li namlu l-almutana biex dawn jiġu meħlusa u naraw li jkun hemm ukoll medjazzjoni internazzjonali biex jerġa' jinfetaħ dialogu pol eh, politiku li huwa trasparenti qabel isiru l-elezzjonijiet li jmiss. Jiena naħseb li l-poplu tal-Kongo għandu dritt tal dan li qegħdin inħabqu fuqu. Euh, merci beaucoup, Madame députée. Euh, et ahora, el señor Issa, imis il-Javier Nart. Għandek minuta, senjur. Jien Spanjol. Eh, Grazzi, u kol li kellimt li u kol bispanjol. U għalek, meta nitkellmu li dan huwa dinja Repubblika Demokratika tal-Kongo, eh, dina kontradizzjoni fija nifissa, għax memxejn demokratiku fija u għalhekk jiena nixtieq niġi għal qalba stess tal-kwistjoni. L-Ewropa tistgħmel żewġ affarijiet e, tippratika l-ipokrezija demokratika, eċifir namlu f'temid l-artiklu 12 din il-klawsa demokratika li maħni qed napplikaw, u batem hemm ta' Kotonu perma famaqul l-artiklu 8-9 tal-2016. ċifiri aħna l-qas tal-2016 l-qas biex ġi applikat, l-qas fit okkazjoniet u għalek għana għanna bżon waslu messaċ ċaru tont minnajt tlaqli Repubblika tal-Kongo u permezza din ir-riżoluzzjoni però ma nafx hekk dan se jkunx il-każ nafuh il kol Imma hemm bżonn illi nżommu f'moħħna l-fatt illi iva neżiġu illi jkun hemm imġiba korrispondenti għal min firma l-ftehim ta' Kotonu bħala drittijiet tal-bniedem parti fondamentali tal-iżvilupp u jekk ma jiġix implementat mod radikali kun hemm il-proċedura eh, tal-artiklu korrispondenti fejn naraw illi mux, mux najdu risoluzzjonijiet u koxenza safja le xejn minn dan, imma din hija biss ipokrizija demokratika. Uh, muchas gracias. Uh... Grazie ħafna. Is-sur eh, Josef Weinenholzer, Grazie, President. Il-Repubblika Demokratika tal-Kongo i huwa pajjiż bin-nuqqas ta' stabilità ksur ta' drittijiet tal-miedem bħala avvenimenti li jiġru kuljum. U issa dan il-pajjiż qegħdin niddiskutu hawnhekk anki f'Mejju li għadda konna diskutejna em, meta tajna il-premju Sakarov lil eh, Mugube. Lil Mugwembe. Niftakar li kien għalinna li il-pajjiż kien qed jimbidel. Imma għallar, u għaraw ftit qed niddiskutu llum l-attivisti jintbatu l-ħabs. U hemm bżonn li l-Kummissjoni tkompli tagħmel il-pressjoni sabiex niżguraw li l-elezzjonijiet ta' sena d-dieħla jistu jisiru kif inhu xieraq Issa, nisimow issa diskorsi għal gruppi l ewwel net għal PPE Madam Arena, Arena. Jena xtaqt bisnejt li jena mill-SND u mux mill-PPE President. Ah, I'm very sorry. Skużani, jgħid il-President, ħatmu perfett Jina, naħseb li il-pepe ħat mill-pepe sa jaqbel ma dak li jettint, ma jkunux iriduni. Fred Boma u Yves Makwambala u ma żewġ żgħażagħ tal-Kongo li palissa edin il-ħabs Kinshasa għaliex għax biss il-taqaw ma' zaza oħra u flimkien ma' movimenti ta' zaza jippruvaw dejjem jiddefendu d-demokrazija dawn qegħdin fil ħabsa makala wara li kienu fil- e, qed jinżammu mill-pulizija Sigrieta, u il-proċess e, fil-qorti tagħhom beda. Dawn qed jiġu akkużati li kienu jridu joqordu e, kienu joqtlu lil President Kabila. Dawn għamlu hekk billi ltaqgħu biss. Hemm bżonn għalhekk li il-Repubblika Demokratika tal-Kongo nitolbuha li jinħelsu huma imma mhux huma biss imma l-movimenti fil-imbiluċa għax dan huma importanti ħafna fil-kontest ta' qabel elezzjonijiet ta' bħalissa. Dawn il-movimenti jgħinu biex iż-żgħażagħ ikunu attivi, ikunu veru ċittadini jekk ma rridux li dan il-pajjiż jaqa' verament fil-kaos totali hemm bżonn insalvaw demokrazija b'dan il-mod. Grazzi u skużani għal darboħra, sinjura jgħid il-President inti eh, tajba pala deputata tal-grupp tal-SND zgur. Issa imis is-sinjura Haranzova għal-grupp tal-Alde. Thank you, Chair. A strong... Grazzi, President. Soċjetà ċivili qawwija hija importanti f'kull proċess demokratiku. U fil-Kongo dawn il-laqdiet għandhom ir-wol li jagħmlu dak li ma jagħmilx l-istat biex jipproteġi ċittadini għatman għandhom jiġu kastigati nis li jipritkaw favur il-paċi, ma jistax ikun li l autorità tal-Kongo ma jħallux in-nies jiltaqaw. Il-ksur li rajna dan l-aħħar, il-movimenti ta' zazax qed jiġu mirati bil għet jiġu qed ngħidu li dawn qed jiksru l-liġijiet Iv Makwambala u Fred Boma u il-priġunieri politiċi kollha ħna nitolbu biex jiġu meħlusa kollha. l awtorit tal-Kongo u kol iridu jaraw li kunem soċjetà ċivili li verment taħdem, waħda li tkun dinamika ġdin tejn il-gvern biex tikkontrollaħa u l-komunità tkun tistaw kol tasal biex issolvi problemi komuni. Wasal iż-żmien li l-awtorijiet tal-Kongo jaraw li dan eh, għandu e, jkun kwalità u mhux eh, xi attakk kontrihom. Uh, time for the procedure catch day. Issa naddu għal proċedura tal-catch day, anzi skużawni għet il-President. First of all, Deputy Ivan Jakovčić. Možemo se svi pitati, gospodine predsjedavajući. President, għana nsaqsu lil nfusna u nejdu Dan huwa forsi il-bidu ta' kampanja elettorali Makwambala u Bawma huma il-simboli ta' resistenza fil-Kongo, iġifiri il-bidu ta' eh, proċess elettorali. Min se jkompli jeqret dan il-pejjiż, min se jkompli jibbenefika minn dak li għaddej fil-Kongo ġifiri b'mod mhux demokratiku u mhux ċivili xejn. Inkomplu nsaqsuf. min qed jibbenefika minn dan kollu fil-Ewropa? Min għandu interess dirett li, li jara li dan ir-reġim jibqa' fil-Kongo? hemm bżonn inkunu sinċiri u nsaqsu dawn il-mistoqsijiet għax l-Ewropa għandha l-interessi tagħha fil-Kongo u jekk dan huwa minnu għalhekk irridu hemm bżonn ngħinu dan il-pajjiż biex jerġa' lura fuq saqajh. Is-Sur Castaldo. Grazzi ġini presess, ġifieri qed nitkellem bil-lingwa tiegħek. Fred Bawma u Sur Makwambala huma żgħażagħ eh, u hemm bżonn aħna li verament naqsmu magħhom inkella ma jservu xejn li aħna nagħtu l premijiet ta' hawnhekk. U il-25 sena mill-ġenoċidju ta' Rwanda araw dan ir-reġjun għadu kollu konflitti araw il-Burundi. Dawn l-attivisti ġew arrestati għax kienu qegħdin biss jipprotestaw 400 u 400 fdalijiet ta' persuni u kol instabu fossa komuni. Hemm il-ftejmit ta' kotonu mux qed jiġu rispettati. Hemm bżonn aħna naraw li dawn jiġu rispettati. Fred Bauma aħna konna edna li il- li demokrazija mhux kien sejħallija tiġi mblukkata f'pajjiżu. Hekk kien qal anki żgħażagħ li jiġu arrestati mhux kunu se jwaqfu għalhekk ejja mill-żgħażagħ tal-Kongo ma nħalluhomx li jitilfu kull kull tama. Is-Sinjura Kristina Morvaj. Grazie. għadna kem rajna din President, inti meta inti ħadżbal fuq eh, eh, deputat tal-Pepe għetlu li huwa kien minn l-SND, kellek raġun għax memx differenza bejnietom huma jaħdmu id fit wara l-kwinti. Kulħadd jgħid ħanbaq li rridu nifukaw fuq is-sitwazzjoni fil-Kongo. Imma arax qed jiġri fil-Ungerija fl-2006, x'ġara fl-2006 kien hemm il-brutalità tal-pulizija kontra n-nies. Ħafna nies ukoll eh, gvern soċjalista li kien bat ħafna żgħażagħ fil-ħabs. Il-pulizija eh, fil-Ungerija huma mal-gvern gvern li qed jipprova jipproteġi l-ħbib tagħhom u bejn il-Pepe u soċjalisti f'din il-awla m'hemmx differenza, grazzi. Bye. Grazzi ħafna, Sur Morvaj. Now, uh, on behalf... Issa, fissem il-Komissjoni Ewropea, il-Komissarju Cecilia Malmström. Jikoġbak għantilek il-kelma, grazzi ħafna, President. Tasso, dan huwa dibattitu importanti niżgurak illi aħna smajna dan il-messaġġ ċar u tont u ovvjament se nwasslu ukoll rappreżentanta Olja. Nħossu li għandna appoġġ b'saħħtu minn din il-penarja biex inkomplu nagħtu attenzjoni ħafna l kawż tal-attivisti Iv Makwambala u Fred Bauma. Kif semmejtu din is-sena 30 persuna ġew arrestati fil-pjattaforma ta' zaza fin Kinshasa dan il-grupp huwa hemm biex ħeġġeġ li Zaza jimpenjaw ruħom. Żewġ parteċipanti eh, ġew arrestati qegħdin nitkellmu fuqhom u eh, l-Aġenzija tal-Intelligence żammithom Umbad ġew trasferiti għall-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku u kellhom ħafna reati pala umma ovvjament dawn ir-reati allegati ma jikorrespondux għal-realtà u hemm ir-riskju illi dawn huma eh, politikament pratikament motivati. Ma nista' sissa l-ispeċina ma sibniex soluzzjoni biex eh, dawn iż-żewġ attivisti jiġu meħlusa imma l-parteċipanti f'dan il-workshop ta' Filimbi ma kinux, memx prova li kienu koinvolti eh, f'xi reat imma il-gvern tal-pajis għalu illi il-parteċipanti ta' Filimbi eh, kienu qed eh, jippjanaw biex ħabtu eh, kontra l-gvern memx provi u dawn l ma' huma battala minn kull sinifikat. Ovvijament, għana se nkomplu insegwu dawn il-każijiet meqrib ħafna diġà minna żewġ komunikazzjoniet mal-gvern u konna u l-istati membri u delegazzjoni taħna għandhom Eh, diskussjoniet mal-avokati u man nies hemmhekk. Għana se nkomplu nikkollaboraw. Intkom għamiltu talba biex niffakaw eh, fuq dritti tal-bniedem fi dialogu tagħna ma' dan il-pajjiż. Ovvjament hemm ħafna partiti politiċi b'aspirazzjoni differenti dan il-pajjiż huwa kruċali din is-sena illi partijiet kollha interessati dawk ċivili u tal-gvern ikunu jistgħu jitkellmu b'mod paċifiku biex ikun hemm dialogu. Rispett ta' drittijiet tal-bniedem tal-drittijiet fondamentali huma kollha elementi imdaħlin fil-ftehim ta' Kotonu u dawn huma kruċali għal ċiklu elettorali minn issa sas-sena d-dieħla. Għana nishtiqu nappoġġaw dan il-proċess ma bżonn ikun hemm il-kundizzjonijiet adattati dak li huwa budget, kalendarju, klima politiku fil-sqarriet lokali kif ukoll fil-sqarriet tal-Kunsill l-Unjoni Ewropea tkellmet fuq tħassib tagħha fuq dan il-pajjiż, speċjalment il-ġrajiet illi akkompanjaw il-liġi elettorali f'jannar ta' din is-sena qed nisqu fuq il-perċezzjoni illi l-ġustizzja tiġi strumentalizzata għal fini oħra Aħna mħazbin fuq detenzjoni arbitrarja u arresti speċjalment tas servizzi tal-intelligence u eh, l-użu ta' forza, fizika, intimidazzjoni tal-ġurnalisti Meta membri ta' servizzi ta' sigurtà kellhom eh, għamlu azzjonijiet illegali, hemm bżonn l-awtoritet tal-Kongo jarrestaw il dawn in-nies. U fit-tweġibiet tagħna aħna basajna ruħna fuq il-Karta eh, ta' Dritt tal bidem illi eh, tenfassizza l-importanza ta' klima mingħajr repressjoni, ftuħ ta' dialogu, il-ħarsin tal-libertà tal-kelma u tal-oppożizzjoni biex ikun hemm il-ġustizzja imparzjali. Onorevoli Sinjuri, l-Unjoni Europea l-esta tappoġġa il-DRC sħobija ġenwina u program ta' il-programm indikattiv ta' 620 miljun euro huwa prova ta' dan. Maħna se nkomplu nitkellmu u nipenjaw ruħna ferranna tħassib dan il-każ u f'bosta każijiet oħra. Grazzi ħafna. I would like to say in your language, tak. Thank you. Grazie ħafna, bl-Isvedis snajdlek tak, jgħat il-President. Grazzi, grazzi lilek, komissarju. Małem 7 projektów rezolucji na zakończenie debaty. Għandi seba obbozzi ta' rezoluzzjoni bħassoltu mill-istess